Hemm, bidliet fil-kumitati dawn il-ħatrit ħajkunu ippubblikati fil-minuti ta' din is-seduta jekk mhux ħajkun hemm ebda oġġezzjoni sakemm ikunu adottati dawn il-minuti, allura dawn il-ħatrit ħajkunu